Okay, I think we had better. Naħseb aħjar. Nibdew. Għanna bizzejet membri li ser jitkelmu dwar l-ewwel punt u għalhekk l-ewwel net ejjew nadottaw l-aġenda tal-lum. Ħadd ma li sinjal mela allura naħseb illi adottajnija. Għanna xi avviżi minħabba tal-President Għedin naħdmu dwar it-tupek u għanna xi punti miftuħa dwar it-trilogu tal-14 ta' novembru dwar rapport Gozes il-kwistjoni miftuħa hija l-modalitajiet ta' votazzjoni bil-maqlub fil-Kunsill u kol xaffariet marbuta mal-Memoranda of Understanding u kol il-ġlida kontra l-frodi fiskali. Dwar rapport Ferrera aħna qed nagħmlu progress qed naħdmu dwar l-artikli u se naħdmu aktar il-ġimgħa d-dieħla biex nippruvaw nidentifikaw xi kwistjonijiet għal diskussjoni politika tal-aħħar livell dwar l-Eurobonds u l-fondi ta' fidwa dwar il-regolament tal-rekwiziti kapitali Nar it-tnejn kena laqa fil-dokmini u kol bil-lejl għamilna progress dwar kwistjonijiet kbar bħal flessibilità makroprudenzjali għall-istati membri, likwidità, aġġustament ta' valur tal-kreditu u kol kena sezzjonijiet ta' tfassil fil-ħodu u fil-axija. Dil-ġemat inkomplu ħidma teknika u dal-waqt suppost ser ikun disponibbli l-aġġornament dwar il kwistjonijiet miftuħa. Il-trilogu politiku li jmiss ser isir fil-ħodu fl-20 ta' novembru fi Strasburgu, iġifiri nhar it-tlieta. Issa ngħaddi għal punt numru tlieta fuq l-aġenda li huwa dwar l-assens għal kooperazzjoni msaħħa rigward it-taxxa fuq il-transazzjonijiet finanzjarji. Il-rapporter hawnhekk hija Anni Podimata li hija wkoll kienet ir-rapporter għar rapport oriġinali. Din hija bħal kontinwazzjoni mhux konklużjoni tal-ħidma tagħha, jekk jogħġbok għani? Grazzi xerin għandek, raġun perfettament aħna hawnhekk eh, nisabu hawnhekk biex niddiskutu il pozizjoni tal-Parlament dwar deċiżjoni tal-Kunsill għall-awtorizzazzjoni fil-kooperazzjoni jekk tiġi introdotta it-tassu fuq transazzjonijiet finanzjarji hawnhekk irridu naraw jekk il-kundizzjonijiet legali għal din il-proċedura eh, kif jinsabu fil-trattat jekk aħni f'konformità magħhom. Dettalji fuq il-proċedura nixtieq infakar lill kollegi illi wara l-kunsens tal-Parlament il-Kunsill irrit autorizza l-kooperazzjoni tiegħu vota maġġoranza kwalifikata mbagħad il-Kummissjoni ser tfassal proposta reveduta dwar is-sustanza għabbażi tal-proposta inizjali u wkoll nittamaw illi dan tagħmlu għal rakkomandazzjonijiet tal-Parlament Ewropew ta' Mejju illi għaddan. nixtieq infakkarkom illi wara sena ta' deliberazzjonijiet fost 27 stat membru għabbażi tal-proposta inizjali tal-Kummissjoni li ġiet imresqa fit-28 ta' Settembru 2011 il-Presidenza Ċipriota f'Lulju li għadda konkludiet illi mhux ser ikun hemm unanimità favur il-proposta tal-Kummissjoni fil-ġejjin qarib. Pala segwitu f'Ottubru xarilu 11 stat membru Belġu, Ġermanja, Estonja, Greċja, Spanja, Franza, Italja, Awstrija, Portugal, Slovenja u Slovakkja batu itra lill kummissjoni Ewropea fejn talbuha biex IVA tistabilixxi taxxa fuq transazzjonijiet finanzjarji skont ir-regoli ta' kooperazzjoni msaħħa. U hekk kif jidher mill-konklużjoni ECOFIN tal-biraħt lura l-Olanda indikat illi hija wkoll interessata illi tieħu sem b'ċertu kondizzjonijiet. Kif tafu il-Kunsill diġà beda deliberazzjonijiet tiegħu u aħna għandna timeline. Xi ftit qasir, diġà jiena mill referenza dwar il-laqa Ecofin il-biraħ lula illi għamlu diskussjoni preliminarja dwar l-istess kwistjoni u fil-konklużjonijiet tagħha qalu qalet illi f'Ġunju l-Kunsill Ewropew suġġerixxa illi tittieħed deċiżjoni sa Diċembru. Kif tafu eżis kollegi l parlament Ewropew kellu rwol ewlieni għal bosta żmien għall introduzzjoni ta' taxxa fuq transazzjonijiet finanzjarji fl-Ewropa u ilu jagħmel pressjoni fuq il-Kummissjoni Ewropea u anke il-Kunsill. Jiena nixtieq infakkarkom illi fl-opinjoni tagħna ta' Mejju illi għadda aħna għarafna il-limiti tal-proċedura ta' unanimità għal kwistjonijiet kollha fiskali u aħna wkoll ikkritikajna f'okkażjonijiet differenti dawn il-limitazzjonijiet. U għalhekk il-Parlament Ewropew permezz ta' din l-opinjoni ħa pożizzjoni ċara favur il-kooperazzjoni imsaħħa twaqqif ta' taxxa fuq transazzjonijiet finanzjarji jekk l-unanimità ma tkunx possibbli u grupp ta' pajjiżi jkunu jixtiequ jipproċedu b'mod aktar maġġel u għalhekk iridu nkunu konsistenti u din hija raġuna għaliex għandna raġuni għaliex għandna timeline għasira illi tisħaq dwar proċedura tal-kooperazzjoni msaħħa biex nippermettu għal il-Konsil ta' Deċembru li autorizza il-mossa li jmiss, iġifiri, il-diskussjoni tal-proposta reveduta dwar is-sustanza. Issa, dwar il-kondizjonijiet għall-autorizzazzjoni ta' kooperazzjoni msaħħa skont it-trattati artikolu 20 ta' trattat tal-Unjoni Ewropea u artikolu 326 għal 334 tal-kondizjonijiet fejn bosta kondizjonijiet legali irridu irrid ikun hemm konformità magħhom qabel ma ngħaddu għal kooperazzjoni imsaħħa. Jiena ser ngħaddi għal iktar importanti l-ewwel nett il-kooperazzjoni imsaħħa. Trid tirreferi għal settur li huwa kopert mit-trattat artikolu wieħed wieħed tlieta illi jagħti kompitu l-Unjoni Ewropea dwar l-armonizzazzjoni tal-tassazzjoni indiretta imbagħad il-kooperazzjoni msaħħa għandha tkun l-aħħar alternattiva ħadd f'din il-Kamra mu ser joġġezzjona il sistema komuni ta' taxxa fuq transazzjonijiet finanzjarji mhux suppost illi tirċivi appoġġ unanimu fil-ġejjeni qarib. It-tielet net, il-kooperazzjoni msaħħa għandha tipproteġi l-interess tal-Unjoni għandha s-saħħa il-proċess ta' integrazzjoni l-FTT iva tikkonforma ma' din il għalix għaliex tikkontribwixxi għal suq intern aktar integrat. Bl-ewwel pass ta' armonizzazzjoni fost 11 jew aktar nittamaw il-11 il-reġim fiskali. Nixtieq infakkarkom illi bħalissa numru ta' taxxi fuq transazzjonijiet eh, finanzjarji li huma differenti mill-FTT qegħdin narawhom f'bosta stati membri u dan in-numru żgur sejjer jiżdied fil-ġejjeni u għalhekk l-introduzzjoni ta' taxxa fuq transazzjonijiet finanzjarji fin-numru limitat ta' stati membri permezz tal-regola ta' kooperazzjoni msaħħa tista' twassal għall-ewwel pass lejn suq waħdini uniku Eh, reali. Għaliex iva, dan huwa l-ewwel pass, l-ewwel livell ta' armonizzazzjoni fost dawn il-11 jew aktar stat membru. Li ser jibdew jintroduċu din l-FTT. Jina nemmen illi din is-sitwazzjoni l-ewwel pass ta' armonizzazzjoni dan huwa ħafna aħjar meta mqabbel mal istatus attwali li huwa dak ta' frammentazzjoni kompleta. Ir-rabanet konformità ma' trattati u l-Unjoni u l-liġi tal-Unjoni kif tafu hemm leġislazzjoni waħda bħalissa eh, dwar il transazzjonijiet finanzjarji għandna t-taxxi indiretti dwar il-kapital l-FTT hija f'konformità ma' dan għaliex is-swieq ewlenin huma eżentati il-ħames net il-kooperazzjoni msaħħa ti tikkomprometti Su intern, kif jiena diġa qed, u l-FTT permess tal-kooperazzjoni msaħħa tista' tikkontribwixxi għall ewwel livell ta' armonizzazzjoni fost ir-reġims differenti ta' tassazzjoni fit transazzjonijiet finanzjarji fost l-ewwel 11 il-stat membru jew aktar nittamaw illi sejrin jimplementawha. Jiena nixtieq ngħid illi nemmen illi jaxaġa ħaġa ipokrita illi jingħad illi l-FTT tista' tikkomprometti s-suq intern. Jiena nemmen illi hija s-sitwazzjoni attwali li qiegħda timmi dan is-suq intern. U meta nevalwaw l-impatt tal-kooperazzjoni msaħħa fuq is-suq intern, naħseb li rdu nżommu quddiem għajnejna illi l-punt ta' tluq tagħna huwa hija din il-frammentazzjoni kompleta u mhux il-suq intern integrat fir-rigward ta' tassazzjoni fuq transazzjonijiet finanzjarji. Eżis kollegi, kif tafu aħna stabilejna skadenza għall-emendi bl-Ingliż li hija dik tal-20 ta' Novembru għalkemm jiena nemmen illi din hija kwistjoni strettament proċedurali biex aħna natu il-kunsens tagħna u jiena nemmen illi għanna nżommu l-enerġija tagħna għad-diskussjoni veru propja dwar is-sustanza biex nikkonkludi nixtieq ngħidilkom illi jiena nemmen illi permess ta' rakkomandazzjoni tagħna aħna nistgħu nikkonfermaw illi l-kooperazzjoni imsaħħa hija f'konformità ma' trattat u tirrifletti l-analiżi tal-Kummissjoni Ewropea li jiena nemmen illi hija waħda preċiża dwar din il-kwistjoni. Grazzi ta' sew Sharon. Grazzi Estrid batet l-apologiji tagħha u għalhekk ġampol Paul se jitkellem minn flok Estrid. Ek jogħġbok ġampol. Grazzi Signora President. Jiena tajt il-kariga ta' kwestur u d-dinja ħaġa ta' pjaċira li għajn se naqralkom it-test illi batit li Estrid u li rapporter jiena eh, sirt rapporter u naf li hija entużjasta ħafna fir rigward tal-FTT u sa illum fidejja illi eh, natikom id-diskors li jaħejiet. Signora President, Illum jiena minix prezenti sfortunatament u nixtieq nirringrazzja l koordinatur favorit tiegħi biex huwa jkun il-portavoċe tiegħi. Kenna dibattitu dwar l-FTT taxxa fuq transazzjonijiet finanzjarji u m'għandniex għalfejn għarġu intennu fil-qafas ta' din il-proċedura għal fejn aħna qegħdin infittxu awtorizzazzjoni għal kooperazzjoni msaħħina waħda mid-deputati illi eh, kont ftit eh, ġibtu mod xi ftit kawt. Iżda jiena hawnhekk nixtieq ngħid u nisħa illi aħna il-koll irridu nillimitaw infusna lil nfusna dwar dak li huwa mitlub minna fil-qafas ta' din il-proċedura attwali dan irridu nagħmluh bl-aktar serjetà possibbli ġala darba il-Parlament għandu rwol kruċjali f'dan il-proċess u jrid jagħti il-bil tiegħu hawnhekk, l-approvazzjoni tiegħu il-deputati, il-membri tal-parlament għandhom rwol importanti hawnhekk fir-rigward tat-taxxa u għalhekk mhux sew illi l-tilwimiet ideoloġiċi jistgħu jikkompromettu din it-taxxa. Is-sinjor Ulling għadet titkellem bħalissa jgħid il-kellim. Fir-rigward tal-proċedura u l-għażliet illi saru il-Kummissjoni, il-Kumitat tagħna għandu talba ta' kooperazzjoni msaħħa fir rigward ta' taxxa fuq transazzjoni finanzjarji u mingħajr ma' din hija akkompanjata minn abbozz ta' test dwar it-test innifsu. M'għandniex għalfejn nilmentaw hawnhekk fir rigward tal-affarijiet legali iżda xorta waħda jiena nemmen illi dan il-prinċipju li nifirtu dawn iż-żewġ affarijiet is-sustanza mill-attivitajiet tiegħi l qabel kollox, jiena nixtieq li nkunu nistgħu niġġudikaw għabbażi tal-abbozz ta' test. Iżda ma nafux ser ikunu l-implikazzjonijiet fuq medda twila ta' żmien u hawnhekk xi ftit skomda jiena. il kunsill ser jieħu deċiżjoni tiegħu ġala darba l-abbozz ta' test ikun qudiemna u qabel ma jiġi dan xejn mhu se jsir it-tininet, mux biz dwar il-prinċipju. Imma nishtiq natikom eżempju, l-affarijiet mumiex daqsek eh, diretti daqskem naħsbuhom. L-introduzzjoni ta' taxxa fu transazzjoni finanzjarji permessa l-kooperazzjoni insaħħa ser toħloq problema illi hija diffiċli dawk li jieħdu sem jamministrawha u minnaħa l-oħra dawk illi jibqgħu barra imma fl-Unjoni Ewropea fl-istess ħin. Ma nistgħux nimmaġinaw illi l-Kummissjoni tista' tpoġġi f'dubju is-suq waħdieni jekk il-kooperazzjoni msaħħa twassal għal delokalizzazzjoni tal-transazzjonijiet finanzjarji fil-parti l-oħra tal-Unjoni Ewropea, din iva tidher bħala problema u tkun problema. Hemm kwistjonijiet importanti ta' ekstraterritorjalità illi jistgħu waslu għal sitwazzjoni fejn l-istati membri li jdaħħlu l-kooperazzjoni imsaħħa jimponu obbligi fiskali fuq l-istati membri li dawn li din l-FTT ma jiex. U għalhekk is-sitwazzjoni tista' tkun waħda komplikata. L-istati membri sejrin ikunu involuti hawnhekk u mhux biss dawk illi jridu l-kooperazzjoni msaħħa u jridu jimpenjaw ruhom għall kooperazzjoni msaħħa. It-tielet punt, u bekk nasara l-aħħar kummenti, il-Kummissjoni Ewropea mhux ser tkun tista' tirrifjuta illi tagħmel studju ta' impatt profond dwar l-impatt tal-kooperazzjoni msaħħa dwar l-FTT. Dan iwassal għal żewġ aspetti importanti l-ewwel net l-impatt fuq is-suq waħdieni u minnaħa l-oħra wkoll l-impatt fost l-istati membri li huma parti mill-FTT u dawk li jibqgħu barra l-FTT imma xorta waħda ser jiġu mill-quta b'xi mod jew ieħor. Biex nagħlaq il-fatt illi hemm bżonn ta' aktar dibattitu hawnhekk f'din il-Kamra u fil-Parlament u rridu nistaqsu mistoqsijiet aktar serji dwar l-FTT u nixtieq nistaqsikom biex ikonna dibattitu serju hawnhekk imqanqal biex bekk il-Parlament Ewropew ikun ta' bilħaq attur serju fir-rigward tat-taxxa. Dik kienet Estrid Lolling. il vangelu skont Estrid. Allalde, Wolf. Kontrarjament għal Jean-Paul, il-kollega tiegħi ma tani xejn illi jena nista naqralkom u lanqas kellimni dwar l-idejat tijaw u għalek jena irrit naqsam ma'kom l-idejat tijaj stess u mux tijaw. Jena nista naqbel ma dak illi intqal minn Jean Paul l-ewel net kif tafu jiena appoġġajt il-proposta dwar il-kondizjoni għabbażi tal-kondizjoni illi l-istati membri kollha jieħdu sem issa jidher biċċar, meta der biċċar illi mhux dan mhux ser ikun il-każ, jiena argumentajt illi għandna nippruvaw nibdlu t test tal mod illi l-istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea jieħdu e, eh, kollha kemm huma jieħdu sem u ċans li huma jagħmlu dan jikber. It-taxxa fuq eh, l-isma qed tiżdied fil-Renjonit u kol tkopri l-titoli mhux biss l-isma. Issa rajna illi dan ma ġiex aċċettat għal bosta raġunijiet u issa ninsabu f'dan l-istadju palissa. Jiena għandi sensiela ta' osservazzjonijiet l-ewwel net naħseb illi huwa ġust illi l-Parlament qabel illi appoġġa din il-proposta Huwa ġust ukoll nappoġġaw l-istati membri illi iddeċidew illi jibdew u jieħdu sem f'dan il-proġett għabbażi tal-kooperazzjoni msaħħa ma dana kollu. Dan iqajjem sensiela ta' mistoqsijiet illi aħna naħsbu li huma importanti u għandna nippruvaw insibu tweġiba għalihom. L-ewwel net jiena naqbel ma' Estrid. X'inhu it-test illi dwar l-FTT illi dawn l-istati membri li ser jieħdu sem ser jippruvaw jintroduċu dak illi ġi propost eżattament jew inkella sal l-affarijiet inbidlu. Għaliex eh, dawn huma elementi importanti aħna qegħdin nillimitaw li nanfusna għal prinċipju oriġinali x'inhu l-mekkaniżmu li ser jintuża biex jiġi żgurat illi t-taxxa ser tkun intaxxata anke lilin minn dawk l-istati membri illi ser jieħdu sem. It-tieni punt Il-Kummissjoni hija lesta illi ta' bilħaq ikolla eh, evalwazzjoni ta' impatt solidu illi jipprova joħroġ b'konklużjoni konvinċenti dwar l-impatt fuq l-istati membri illi jieħdu sem u dawk li mhux ser jieħdu sem. It-tielet net. Il-kwistjoni dwar kif ser jispiċċa t-test u fejn ser jispiċċa din il-mistoqsija ġiet imwieġba għaliex naf ħafna mill-istati membri qed jieħdu sem diġa daħlu idħul mistenni fil-budget saħħom għal ġejjeni. U oħrajn qegħdin jassumu li dawn ser jispiċċaw eh, dan idħul ser jispiċċa fil-budget tal-Unjoni Ewropea, jekk jispiċċa hekk, jekk jiġri hekk, dan ifisser il dawk li ser jieħdu sehem irridu jagħmlu trasferiment inqas mis-soltu fil-budget Ewropew. U għalhekk kif qed taraw bosta mistoqsijiet illi għadhom ma ġewx imwieġba. ċinejdu dwar it-ħassib illi għajmu Business Europe per eżempju, illi qalu illi jekk aħna nintroduċu dan din it-tip ta' taxxa, dan ser iwassal għal livell anqas ta' tkabbir fl-Ewropa. Jiena ma nafx kemm dan jista' jkun il-każ forsi huwa xi ftit esaġerata hawnhekk, iżda iva hemm xi tħassib. U għalhekk bħala prinċipju u dan ukoll jotta l-kollegi tiegħi Aħna nappoġġaw l-approċ naħsbu l dawk l-istati membri illi huma lesti illi jibdew jieħdu sena f'dan il-proġett għabbażi tal-kooperazzjoni msaħħa huma kuraġġużi u nittamaw illi il-kuraġġ tagħhom serjati riżultati iżda hemm bosta kwistjonijiet li għadni kemm qajjimt u li dwarhom nixtieq tweġiba min-naħa tal-Kummissjoni. Grazzi għal ħodor Emily. Thank you. L-għonet, grazzi li rapporter aħna naqblu li jkun hemm proċedura mħaffa kif ġiet pr proposta dan is-suġġett diġà tkellimna ħafna fuq u f'dawn l-aħħar snin mhux qed ngħid li spiċċajna dibattitu però għandna bażi u f'Mejju aħna diġà tajna prinċipi li huma rilevanti anki jekk din hija kooperazzjoni msaħħa u mhux eh, xi ħaġa li tirrigwarda 27 stat. U tkun ħaġa verament skandaluża jekk il-Parlament se jwaqqaf din l-inizjattiva. E, Jiena ma nistennix li aħna nagħmlu ħaġa bħal din. naħa l-oħra mm, naqbel ukoll illi fil-premessi nistgħu nżidu xi ħaġa jekk naqblu fuq dan li nżidu u għal din ir-raġuni jiena nixtieq inżid xi punti minn naħa tagħna. Nixtieq li aħna niftakru d-deċiżjoni ta' 23 ta' Mejju illi l-FTT għandha tapplika l-istrument l-iktar uh, firxa wiesa possibbli ta' strumenti finanzjari. It-tieni punt irridu nitkellmu fuq il-titjib tekniku tagħna Eh, specialment fuq l-emissjoni u fuq il-propieta, eh, il-prinċipju ta' propieta. U anki kif għalet il-senjura Lulling biex nevitaw eh, l-evazjoni ta' taxxa u illi il-kapitali jaharbu. It-tielet punt hemm bżonn ngħidu ukoll illi aħna nishtiqu li naslu mbagħad biex namlu FTT globali illi mhux biss ġifieri limitata għall europa u li l-mira tagħna hija li konna iktar dibattitu miftuħ anki għal G20 possibilment u l-raba punt kif għal sur Klintz forsi tamin najdu kumment bħala FTT bħala own resource e, tista tkun parti mill-kaxa ta' negozjati għall-MFF u din tista tkun risorsa għal dawk il-pajjiżi li jistgħu jħallsu eh, fil-budget ta' Ewropew u jkollhom kontribuzzjonin għas peress li għandhom din l-FTT. U l-aħħar punt mbagħad dawn huma xi mill-proposti li nixtiequ nagħtu aħna bħala premessi fuq il-kontenut, però anki illi nibnu fuq il-rapport ta' 23 ta' Mejju. Għax kien rapport ta' jibda u kien dabattitu eh, eh, eccellenti f'ħafna komitati mhux dan komitat biss. U issa nishtina ċaħġa. xi ħaġa qabel ma nagħlaq fuq il-Kunsill. Aħna qed naraw li anki l-Olanda ti tikkonsidera għandhom xi talbiet biex jillimitaw l-ambitu fuq il-bażi mish fidejna niddeċidu jekk ma jistawx dan jagħmluh Però dan huwa sinjal pożittiv li hemm pajjiżi oħrajn li qegħdin jikkonsidraw għal ftt u ma ridux nagħlqu e, għal fatt illi hemm xi pajjiżi li qed jibżaw illi se jitilfu xi dħulek ma jidħlux fiha di, pereżempju l-Iżvediżi, Daniżi, il- e, se jkollhom iħallsu e, lejn il-budget Ġermaniż qed jibżaw li se jkollhom iħalsu e, e, lejn FTT Ewropea li huma ma jkunux membri tagħha. U dana dan din dan tħassib jista' jwassal anki għal bidliet fil pajjiżi li mhumiex inklużi. Et nara li anki Renjunit Renju Unit qed jipproponi li jopponi Eh, Fil-Konsil se jkun hemm eh, maġġoranza kwalifikata, però din ħajjem xi inkwiet ma li mhux se t-xerred din it-tendenza, eh, mhux se tikber. U ninħeġġeġ il-kulħadd li jikkontrollaw mal-gvernijiet tagħhom li mhumiex se jxeklu dawk li jixtiequ jimxil qoddimu anki l-parlament nixtiequ aħna najdu li hemm xewqa ħatana li iktar pajjiżi għandhom jingħaqdu u fil- kooperazzjoni msaħħa kwalunkwe pajis jista f'kwalunkwe moment japplika biex jidħol fil-proċess, għax il-bib huwa miftuħ dejjem. Naturalment, l-aħjar ħaġa hija li jkunem hemm l-ikbar numru ta' pajjiżi possibbli ġewwa. Irridu nħallu irridu niżguraw li l-bib jibqa' miftuħ u li ma jkun hemm ħadd li opponi eh, kif qed jgħidu illi qed tagħmel Renju Unit. U nittama li mhux veru dan. Grazzi ma uħat għawnek mill-ICR. Jorgan, inti fissem il-gwi? Iva, grazzi. Jena, fil-fat mi ma konċi xedaw rapporter, zda Marisa kienet eh, irxed rapporter, l-lum ma tiflax u talbit nisa biex nitkellem fissima ma kitbit li xejn. Iżda illi, iżda jina xertu għada nishtiq dak illi Naħseb jiena fl-imkien ma ftit nisibijiet tagħha. It-taxxa ta' tranzazzjoni finanzjarji aħna fil-fatt appoġġajnija bħala proposta ir-rapport ta' Sinjura Podimata wkoll aħna Eh, appoġġajni hu kol din raġuni aħna nilqaw b'mod speċifiku dan ir-rapport ukoll aħna naħsbu li huwa importanti ħafna li aħna il-ħin kollu nkomplu navvanzaw fuq dan il-punt. Ilna sentejn iddiskutu din it-taxxa tat transazzjoni finanzjarja għalfejn hija meħtieġa għalfejn għandna bżonna. Ma nixtieqx nagħt nerġa' nirrepeti daw raġunijiet kollha minħabba li dan kollu diġà qed bosta drabi. Importanti li fis-soċjetà Tana aħna nfakru li kien hemm bosta petizzjonijiet, kien hemm ukoll bosta attivitajiet li kienu wkoll organizzati minn organizzazzjonijiet li rappresentaw is-soċjetà ċivili illi fil-fatt skelmu favur din it-taxxa ta' tranzazzjonijiet finanzjarji jiena naħseb illi dan irridu nżommu f'moħħna illi ċ-ċittadini tagħna li huma dawk li votaw jistennew illi aħna namlu xi ħaġa fuq din li nintroduċu din il-proposta u nimplementawha u jiena naħseb li fil-fema tiegħi u jiena naħseb li Mariza taħseb hekk ukoll aħna nappoġġaw dak li għani proponiet. Nafu li hemm ċertu punti li aħna rridu nżommu f'moħħna naturalment aħna qed dan il-vulf ukoll aħna rridu noqogħdu attenti li ma nħolqux kostruzzjoni li permezz tagħha bat nisilfu xi ħaġa importanti minn qudiem għajnejna l-iktar riskju importanti għawek l-iktar ħaġa importanti huwa li nżommu riski riskju qudiem għajnejna fil-fatt illi f'dak li għandu il-kooperazzjoni msaħħa din hija xi ħaġa li tagħmel sens u illi hija meħtieġa bħala l-pass li jmiss ħalli aħna verament ikun nistgħu navvanzaw nagħtu sinja liċ ċittadini tagħna li aħna mhux biss noqogħdu bil-qeda midwar il-mejda u noqogħdu mpaċbċu biss u niddiskutu iżda li verament nimplementaw politika aħna. Jiena nixtieq illi mhux biss parti mill-Istati Membri iżda l-Istati Membri Kolla jintroduċu din taxxa fuq transazzjonijiet finanzjarji, però kif tafu din mhijiex daqshekk possibbli, għal raġuni mill-perspettiva prattika jiena naħseb li dan huwa l-unika mod ta' kif aħna nistgħu navvanzaw u eh, aħna nappoġġaw dan il-rapport u nittamaw il-permessu dan il-rapport verament nistaw nagħmlu passil qudiem illum. Grazzi. Uh, thank you very much. Grazzi. Uh, Għamilna xi mistoqsijiet għal-Komissjoni edina u prezenti, għanni jekk inti tixtieq tkun taf xi ħaġa minn il-Komissjoni, e, edin ah, fuq din naħa il-Komissjoni. Ok, grazzi, grazzi, President. Jiena nishtiq namel sitt punti anki jiena biex nagħti risposti. L-ewwel net nishtiq nirringrazzja lill-Parlament Ewropew tal-li accelera il-proċess ta' deċiżjonijiet interni li qed jibatu sinjal ċar li l-Parlament Ewropew bħal bħal kommissjoni matriċi xekkel il-kooperazzjoni msaħħa u ta' prova test tal-FTT. U tini nishti nil l li l-Parlament Ewropew jaqbel mal-riżultati tal komissjoni Ewropea, ċoe illi il-prekondizjonijiet legali biex nautorizzaw din il-kooperazzjoni msaħħa jiġu sodisfatti. It-tielet punt huwa li nixtieq infakkarkom u lil kulħadd illi huwa importanti li nifmu illi l-alternativa għal kooperazzjoni msaħħa mhijiex assenza ta' staxazzjoni ta' settur finanzjari fl-Istati membri, Eh, imma l-implementazzjoni ta' sitt forum differenti ta' taxa fuq transazzjoni finanzjari flok ma jkun hemm waħda biss. U dana eh, ta' dannu għal eh, tħaddim tas-suq intern. Ir-raba punt li nixtieq insemmi huwa li l-Kummissjoni fil-fatt għanda intenzjoni eh, tressa proposta fuq is-sustanza fuq kif nistgħu nimplementaw il-kooperazzjoni msaħħa mill-aktar kmini possibbli. Imma għandkom tafu li aħna aħna rċevejna itrib f'Ottubru biss u f'dawn l-ittri kien hemm miktub moċċar x'inhuma l-anijiet eh, u l-miri ta' din il-kooperazzjoni msaħħa. Ma fuq da intkom tistgħu tkunu assikurati illi il-punt eh, it-tieni e-, e punt tal-proposta tal-Kummissjoni huwa viċin tal-proposta oriġinali eh, aħna nishtiqu nikkonsidraw xuħut mill-emendi li għamel il-Parlament Ewropew fir-rapport tiegħu f'tamejju ta' din is-sena, per eżempju, li nsaħħu il-miżuri ċerti miżuri fil-proposta tagħhom. Il-ħames punt huwa fuq dan l-evalwazzjoni tal-impatt. Bħala punt tatluq, il-proposta tal kommissjoni hija viċina għal proposta oriġinali tal kommissjoni għax fejn raġun nagħmlu kollox, għax il-mekkanizmi se jibqgħu l-istess u anki l-effetti se jkunu l-istess. Però dak li fil-fatt il kommissjoni se tagħmel huwa illi tintegra l-evalwazzjoni tampat li ġa preżentat u anki l-analiżi li għamlet f'Mejju ta' din is-sena U dan integraw banalizi ta' għazliet u impatti skont e, meta nikkonsidraw l-kooperazzjoni msaħħa. U dana e, e, flimkien ma' proposta ta' sustanza. U l-aħħar punt illi nishti nagħmel issa huwa illi anke jekk dan il-xogħol għadna ma speċajniex, Nista' niżgorakom li jekk il-fatt li aħna nimxu l-qoddim sotto grupp ta' stati mhux se jkollu implikazzjonijiet negativi la fuq dawk li jieħdu sem u lanqas fuq dawk li ma jeħdux sem. U biex ngħid il-verità sinċerament, ma nifimx xinu ma tħassib ta' dawk li mhux qed jieħdu sem li qed jgħidu li se tkun taħsara għalihom. Għax fil-passat ħadd ma qal illi meta nimxu l-qoddim fl-Unjoni Ewropea fit-taxxa fuq l-FTT se tkun taħsara għal dawk il eh, pajjiżi li maħdux eh, eh, sem bħalma għalu fil-belt ta' New York, ta' Singapore u ta' Zurich. Għal da' stanta li dinja sorpriza illi dawk il pajjiżi li ma jitħlux se jkunu f'pożizzjoni għar minn dik ta' dawk li jihdu sem. Imma nista' nizgurakom illi laqa se tkun taħsara għal dawk illi jieħdu sem. Għax wara kollox il-Kummissjoni e eh, proponit miżuri anti-relocation. U hija kwistjoni biss illi daw iridu insaħħuhom nista' niżgurakom illi skont il-riżultati preliminari tal-Kummissjoni Ewropea mandu jkun hemm l-ebda problema ekonomiko ekonomiku eh, billi nimxu qoddim fuq dan il-punt. Fuq dan il-punt. Leonardo, Iva, fil-qosor, jiena nixtieq ngħid xi ħaġa fuq dak li għada kif qalet il-Kummissjoni L-ewwel punt jiena naqbel ma' Anni Podimata perfettament fuq il-fatt li hemm bżonn illi aħna napoġġaw bisħieħ l-armonizzazzjoni fiskali bejn il-pajjiżi illi għażlu illi jidħlu fil-kooperazzjoni msaħħa. Jiena nistaqsi x'inhu ir-rwol illi fil-futur ikun jista' jkollhom mhux biss il-Kummissjoni ma anki il-Parlament Jina naħseb li l-Parlament għandu ikollu ruol importanti ħafna. U bat tlet punti, tlet kwistjonijiet. L-ewwel waħda tirigwarda il-bżonn illi insibu bilanċ bejn il-ġbir tal-flus u ir riskju ta' evażjoni. Forsi l-aħjar ħaġa hija li taxxa niprogrammawa biex nolqtu mod iktar effettiv dawk it-transazzjonijiet illi huma iktar ta' malajr fuq is-suq u nikkonsidraw b'mod differenti il-taxxa fuq il-kapitali etwali, ġifiri dawk li huma fuq il-perjodu medju u twil. It-tielet punt unna norbot ma dak li għal Wolfgang Klintz, jiena nħoss li eja interessanti li hemm ħafna gvernijiet u dana inkludi anki l-gvern Taljani li diġà approvaw il-liġi ta' stabilità tagħhom u qed jintroduċu anki previżjoni ta' tħul minn din it-taxxa stess mill-FTT. U jiena inħoss li huwa importanti, huwa neċessarju li jkollna kalkolu iktar rigorus illi jkun fih, illi jinkludi eh, anki armonizzazzjoni u anki paragun tajjeb bejn l-istati differenti li applikaw l-FTT. It-tielet kwistjoni. Diġa diskussjoni fuq il-taxxa fuq il-bilanċ ta' kull jum, ta' kull Eh, nazzjoni u anki fuq transazzjonijiet singoli. Anki fuq għaw din rridu nifmu, rridu niftemu, u rridu naraw se jkun ir-rol tal-parlament. Jina a favuri li namlu taxxa ta' transazzjonijiet individuali. U il-punt liħor delikat ħafna, inħoss illi jirrigwarda ir-residenza għal fini ta' taxxi tal-wahda mill bżewġ partijiet ta' transazzjoni. Jekk għandix nimponuha skont ir-residenza fiskali jew eh, jekk għandix nimponuha fuq in-nazzjonalità tal-assi li qed jiġi mibjuħ. Jiena naħseb il-Parlament għandu jkun protagonista f'dan il-każ u jagħti l-kontribuzzjoni tiegħu. U m'għandix dubju illi għanili għamlet xogħol eċċellenti aħna nkunu nistgħu grazzi għal dan ikollna rwol importanti ħafna. Grazzi. Għadba għanna 10 minuti, forsi tixti minnaħat tal-Komissjoni tajċa ħaġa fuq dak li għal Leonardo. Eh, nista' ngħid sempliċement illi eh, kif inhu mfassal it-test huwa b'mod illi dawn it-transazzjonijiet ta' frekwenza olja se jkollhom taxxa aktar olja meta wieħed jagħmel kummerċ kuljum irid iħallas tax ektar olja milli jekk jagħmel transazzjoni darba fis-sena. Fuq il-kwistjonijiet l-oħra, l-Kummissjoni dejjem qalet li parti mill-FTT għandha tgħaddi mill-budget tal-Unjoni Ewropea, però mbagħad għandu jwassal għar riżultat li jitnaqsu mbagħad il-kontribuzzjonijiet nazzjonali. Issa fl-aħħar mill-aħħar jekk tiġi adottata jew le, il-100% ta' tħul illi jiġbru l-istati membri saw jibqaw fl-istati membri u b'din il-proposta tal-own resources se taddi mill-budget tal-Unjoni Ewropea, pero mux se jżid il-budget. Għal daqstant l-istati membri għandhom raġun, jekk ma jaħsbu li jistaw ikollhom ftehim bejn dawn il-11 illi sal-ewwel ta' jannar tal-2014 dan it-test jidħol fis-seħħ u se rigwarda il-budget tal-2014. Issa, fuq dak għandu xaqsam mal-prinċipju ta' residenza u ta' missjoni fil-proposta hemm lista ta' kriteri illi per eżempju jiġri illi jekk l-ewwel kriterju ma jiġix sodisfatt ngħaddu għat-tieni kriterju, eċetera sarraba kriterju. L-Kommissjoni propona din is-sekwenza biex jekk fl-aħħar mill-aħħar stati membri jaqblu fuq ordni differenti tal-kriterji jistgħu ibidluhom. Dana eh, l-importanti li jkun kopert mill-ambitu tal-kooperazzjoni msaħħa u dan għajtina anki indikazzjoni ta' kemm sejrin flejjes lejn il-pajjiżi differenti. Grazzi. Anissa. Grazzi Sharon Mela, l-għonet nishtiq nirringrazzja il-kollegi kollha tal-kommenti tagħhom, tal-proposti. Anki jekk xogħod minnhom ma japplikawx fil-fatt fir-rekomandazzjoni attwali li hija effokata fuq l-autorizzazzjoni tar-regoli tal-kooperazzjoni msaħħa. Eh, U ma rigwardaw il sustanza però hija nifhem li huwa diffiċli li wieħed jissepara il-diskussjoni fuq il-proċedura eh, mill-diskussjoni fuq il-sustanza. Minkejja da, però għandi żewġ punti, Sharon. Mm, Il-kommenti ta' Signora Lulling li e Jean Paul Tana. Nishti, najt. Illi. Fuq dak li għandu xaqsam ma' din is-separazzjoni tal-proċedura tal-autorizzazzjoni ta' din l-kooperazzjoni msaħħa minn dak li huwa sustanza. Nixtieq ngħid li dan huwa l-mod li aħna trattajna din il-kwistjoni. Kull darba li kellna natu aħna l-kunsens tagħna fuq l-autorizzazzjoni ta' din il-kooperazzjoni msaħħa. Aħna l-ewwel nitrattaw il-proċedura u naraw jekk il-kondizzjonijiet legali għal din il-kooperazzjoni u mhix sodisfatti u mbagħad niddiskutu fuq is-sustanza qatt ma nagħmlu il-diskussjoni fuq iż-żewġ affarijiet fl-istess ħin. Issa, barra minn dak illi għalet il-Kommissjoni fuq xi eh, tassib fuq sustanza nixtieq nirringrazzja lil Emilia għal kontribuzzjoni tagħha wkoll naturalment anki jiena nixtieq illi jkun hemm iktar kunsens u li jkun hemm iktar nies li jieħdu sem. E, però għandi xi dubbi fuq il-kwistjoni tal-own resources, ta' resorsi propri, din hija kwistjoni li ġaħol qod diffikultajiet gbar fid-diskussjonijiet preċedenti li kellna fuq l-opinjoni li tajna f'Mejju għal proposta inizjali tal-Kummissjoni. Jiena naħseb illi dawn il-divergenzi għadhom jeżistu u se tkun diffiċli, però nishtiq nfakkar fuq il-bżon li kunem FTT fuq bazi wiesa u li kunem bżon li dejjem niprovaw nintroduċu eh, FTT globali u anki nishtiq niproponi l-Konsilu l-Kommissjoni eh, li jaċċettaw xuħut mill-proposti tal-Parlament biex ikunu jistaw jtejbu l-proposta inizjali. U dan dan huwa kollox sejjer fid-direzzjoni tajba. U l-aħħar punt, il-kwistjoni ta' rilokazzjoni, itħassib fuq ir-rilokazzjoni u l-ekstraterritorialità Jiena inħoss illi dawk illi sissa kellhom rizervi fuq l-FTT u li kienu qed jużaw l-argument ta' tħassib ta' relokazzjoni, issa edin ibidlu u edin jitkelmu fuq l-ekstraterritorialità attualment. Jena nħoss li dinja pozizjoni inkoerenti mal-raġunament qabel, għax dawk li kienu għetini jirrifjutaw l-FTT għax kienu għedin jibżaw illi l-introduzzjoni ta' taxxa fuq transazzjoni finanzjarja se twassal għal fatti li ħafna istituzzjonijiet Ewropej se jagħmlu rilokazzjoni, issa qegħdin jibżaw illi eh, l-FTT skont il- eh, il-kooperazzjoni msaħħa tant se jkollha suċċess illi se tkun bħala riżultat l-ekstra territorjalità għall-istituzzjonijiet illi se jkollhom iħallsu l-FTT xorta. Jiena konvinta li taxxa ħatkun ta' suċċess u li ħad għajem ħafna tħul mingħajr riskju sinifikanti ta' rilokazzjoni, però naturalment se jkollna opportunità niddiskutu dawn il-kwistjonijiet fil-fond aħna inħarsu dim bil-ħerqa illi il-Kommissjoni tagħmel revizjoni tal-evalwazzjoni ta' impatt tagħhom u jiena żgura illi dawn affarijiet kollha titrattom il-Kommissjoni. U sadattant jina nemmen illi bħala konklużjoni ta' diskussjoni li kena sissa illi il-Parlament jixtieq jonora il-pożizzjoni li sissa ħadet fuq l-FTT u tati il-konsens tiegħu jagħti il-konsens tiegħu għall-autorizzazzjoni għall kooperazzjoni f-saxħa. Grazzi xa. Thank you very much, Annie. Um, now I've got some now. Tajab, mel għandi xifti taħbarijiet xnaqsam dwar il-proċedura li ħajkorna u hekk. Fis-26 Ottubru l-koordinaturi tal-ikon iddeċidew li l-Kumitat issa ħajibda jaħdem fuq timetable fast track għal proċedura tal-voti ħalli aħna nkunu nistgħu nivvotaw fil-plenarja ta' Diċembru dwar dan il-punt dwar dan ir-rapport u żidu l-punt il-koordinaturi u uh, il koordinaturi u l presidenti tal-gruppi għandhom fil-fatt jippruvaw iwaqfu l-membri tagħhom li res u wis emendi u aħna rridu nippruvaw naħdmu b'daqxej iktar mod intensiv sabiex neħilsu l-emendi ħalli bekk naslu għal-vot fil-waqt li huwa pjanat. Il-premessi f'dak li għandix il-klawżoli wares u l-paragrafi wieħed dan ma jistax jisir, ma jistax ikollok eh, opinjoni pozittiva u negattiva, ma jistax ikollok jisak siġra tal-miliet pafna dwar. Issa dwar il-kotazzjonijiet, aħna rridu naraw ukoll li jkollna dan il-klim tal-kartu aħna rridu naraw li dawk l-emendi li mhumiex m'għandhomx jitrasqu pas-soltu sal arba ta' filgħodu da' jridu eh, jitresqu b'mod manwali għall-antika. Mela, il-diskadenza hija l-5 ta' il-5 fl-20 ta' Novembru, ġifri nhar tlieta 20 ta' Novembru fil-5. Aħna ħan konsidraw mbagħad dawlament fit-28 ta' Novembru, nivutaw fid-29 ta' Novembru kif tilkom aħna mbagħad ħanresqu dan il-punt fuq il-plenarju f'Diċembru. Ningrazzjakom il-kollu, ningrazzja kafna li l għani. Issa nishtiq li naddu għal-punt li jmiss fuq l-agenda. Nal-punt numru 4 nishtiq nilqa fostna l-Thomas Weiser li huwa il-President tal- Bord Konsultattiv Ewropew għal Governanza tal-Istatistika, l-SGAB, u għawek ħajatina r-raba rapport annwali għaw l-Parlament Ewropew. U jina nishtiq li najt minħabba li l-istatistika hija importanti fid-żona euro nittama li intom pala membri tibqgħu hawnhekk fil-kamra u jekk tixtiqu titilqu, itilqu u żommu skit jekk jogħġobkom. Statistics are important outside the euro area. I think we can keep it as well. Okay. Okay, um, okay so thank you very much. We, we now have an hour. Uh... Grazzi ħafna sa' għanna sija li fi ħna nistgħu niddiskutu l-istatistika. Ħanaddi l-mikrofon issa lil Thomas ma nsibx li jridu noqogħdu attenti għal ħin biex tifakkarkom li din is-sessjoni hija b'xandira diretta fuq eh, l-internet, ġifiri dak kollu qed nagħmlu u huwa pubbliku għaċ-ċittadini tagħna. Iva naħseb illi għandna kważi sija. Mhux sija eżattament u jien ħaniprova nitkellem fil-qosor ukun kemm jista' jkun preċiż. Jiena qiegħed hawnhekk biex inkellimkom dwar ir-raba rapport annwali tal- Bord Konsultattiv Ewropew għal Governanza tal-Istatistika li kien stabbilit erba snin ilu ħalli bekk aħna kun nistgħu nipprovdu stampa ġenerali tal-situazzjoni tal-istatistika fl-Ewropa. U kif għadek kemet inti dan il boards joriġina ximkien fil zona euro, iżda anka li kiku daw l-oriġini kienu fil-żona euro, aħna qegħdin inkopru l-istatistika in ġenerali, il-mod ta' kif din l-istatistika hija prodotta li hija importanti ħafna l-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. Issa jista' jkun li intom rajtu jew kella forsi għandkom ma qrajtux ir-rapport. Mhux ħarqod nirrabja magħkom jekk ma qrajtux dan ir-rapport jiena komplejt ukoll mhux dejjem naqra r-rapporti tal-Parlament Ewropew tal-Kumitatu. Għandi l-impressjoni illi aħna naqblu li nixtiequ noħorġu b'soluzzjonijiet Ewropej għal kwistjonijiet illi għadhom maqsumin ħafna bejn il-frontieri nazzjonali u dawk iktar reġjonali. Fix-xogħol tiegħi ta' kuljum jiena nieħu ħsieb kwistjonijiet ta' politika Ewropea, però ħafna drabi aħna qegħdin nieħdu ħsieb il-kwistjonijiet tal-politika ekonomika ta' 17 l-istat membru, jiena nixtieq nissigurakom li ħafna mill-kwistjonijiet illi bħalissa din inħabtu wiċċna magħhom huma dwar l-istatistika kif qed tinġabar l-istatistika il-kooperazzjoni tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika mal-politika u mal-gvernijiet u naraw li din da problema nafu li s-sistema saret ħafna iktar trasparenti mill qabel iżda aħna xorta waħda xur għadna ma wasalniex fejn għanna naslu dwar dan il-punt. Forsi ħan prova nitkellem fuq dawn kwistjonijiet li huma aktar topċi fl-aħħar. Iżda xi ħaġa li rridu niftakru hija li l-istatistika hija huma strumenti neutrali iżda għandhom ikunu l-bażi wkoll tal-provi għal tfassil ta' politika tajba. U mhux l-ewwel nibdew niddeċidu fuq politika li għana nimplementaw un bat naraw li niprovdu l-informazzjoni, id-data. Di miex eh, sempliciment osservazzjoni teoretika, iżda rajt li dan u koll ġara fil-prattika. U sabiex aħna fil-fat naslu dan il-punt jiena naħseb li għandna nitkellmu dwar numru ta' kwistjonijiet illi b'mod speċifiku l-eskap eh, ħa janalizza bir-reqqa. Mela l-ewwel punt. Aħna l-ewwel qabel kollox nitkellmu fuq kwistjonijiet ta' governance ta' tmexxija Issa dwar dan nixtieq ngħidulkom xi ftit affarijiet l-ewwel nett indipendenza professjonali li huwa prinċipju illi jinsab fil-kodiċi Ewropew tal-prattika tagħna. Aħna għandna numru ta' kwistjonijiet oħrajn illi aħna ħan analizzaw ħanħarsu lejn ir-rwol ta' koordinazzjoni tal-Uffiċċju tal-Statistika Nazzjonali li hija xi ħaġa li hija wkoll barra mill-punti tagħna u naħseb li tistgħu taħsbu li aħna nistgħu nkunu iktar eh, sodisfatti b'dan. Aħna nanalizzaw ukoll kwistjonijiet li għandhom xi affarijiet li forsi ħarbulna u ma tajniex attenzjoni biżjed lejhom u illi niġbdu attenzjoni tal dawk illi jiġbru l-istatistika fuq l-iktar livell loli sabiex jaħdmu iktar fuq livell nazzjonali, aħna għandna arranġamenti tajbin ukoll bejn dawk illi joħorġu bl-istatistika u dawk l-entitajiet amministrattivi illi aħna marbuta magħhom. Dawn ħafna drabi huma ministerji u ħafna mill-ministerji jkunu l-Ministerji tal-Finanzi fil-fatt u aħna ħarisna wkoll lejn l-aċċess illi għandu jkun l-istess għal kulħadd għal din l-istatistika. It-tieni kwistjoni li aħna qegħdin nanalizzaw hija attwali ħafna speċjalment f'dan il-perjodu fejn għandna ħafna restrizzjonijiet ekonomiċi ġifiri rabta bejn l-effiċenza u r-riżorsi. U intom żgur li mintomx ħadd tisorprendu ruhom illi tkunu tafu illi l-uffiċi tal-istatistika sofrew minħabba tendenzi li qegħdin jitfawna lura u għandna ċertu potenzjal ukoll għad tfaddil f'dan il-qasam iżda sissa safejna fina it-tfaddil fil-fatt wassal għal iktar tnaqqis u mhux għal-riformi. Għandna bosta punti bosta osma oħrajn huma importanti ħafna riforma u din hija xi ħaġa illi nixtieq inkellim kofti dwarha. Mela, aħna wkoll nixtiequ nħarsu l-qoddim lej il-pjan tagħna tal-ġejjin u naraw kif aħna beħsibna naħdmu matul is-sena ġdida bil-kodiċi ta' kontroll u monitoraġġ għall prattika tal-istatistika. Issa sabiex jiena nipprova nidentifika ftit mill-kwistjonijiet li għalija jidhru li huma importanti ħafna. Jiena nixtieq li nitkellem fuq l-indipendenza professjonali. L-indipendenza professjonali għandha numru ta' aspetti importanti l ewwel net aħna qegħdin nitkellmu fuq l-istabiliment tal-istituzzjonijiet nazzjonali tal-istatistika u kif dawn l-istituzzjonijiet nazzjonali huma marbuta mal-lat tal-politika, ma' tfassil tal-politika. It-tieni qasam huwa dwar il-ħatra u l tkeċċija ta' kapijiet ta' dawn l-istituzzjonijiet u uffiċċji nazzjonali tal-istatistika u matul is-sena 2012 ma kenniex kwestjoni u problema b'dan però hemm numru ta' punti anke fl-Unjoni Ewropea illi aħna nistgħu naraw illi il-fatt illi kien hemm ċertu diretturi tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika li rreżenjaw din kienet koincidenza u kienet marbuta xi ftit jew wis, anzi kienet koincidenza li ħabtet mal elezzjoni f'dawk il-pajjiżi, iżda ma kellha l-ebda rabta diretta mal-politika jew mal-lat tal-elezzjonijiet. Aħna rridu niżguraw ukoll illi f'numru ta' pajjiżi jiena nemmen li dan hekk, f'numru ta' pajjiżi jaħsbu illi skont ir-riżultati tal-elezzjonijiet ikun hemm il-kap tal-Uffiċċju tal-Statistika Nazzjonali li jirrażenjaw ikun hemm xi ħadd li jkun maħtur mill-gvern. Dawn jistgħu jkunu eh, ġesturi importanti ħafna, però dan jista' jpoġġi daqsxejn iktar stress fuq is-sistema u forsi dan ma jaqbilx ukoll mal-xewqat li jista' jkun li mhux dejjem neċessarjament dan ikun il-każ, però f'dan il-kuntest jiena nixtieq nirrepeti li l-produzzjoni tal-istatistika eh, l-għażla tal-metodoloġija l-għażla tal-sorsi tal-informazzjoni kif ukoll tifrix tal-informazzjoni dawn iridu jkollu Hilsa minn kull influenza politika. Inkella aħna żgur li ħanispiċċaw f'sitwazzjoni fejn ikonna konsiderazzjonijiet politiċi u konsiderazzjonijiet fuq periodu inqas ta' żmien illi jistgħu mbagħad jitfawdel fuq żviluppi oħrajn politiċi. Jiena naħseb li dan huwa wieħed mill-iktar punti importanti li aħna rridu nżommu f'moħħna l-ħin kollu. It-tieni ħaġa naħseb illi dan huwa punt irridu nkomplu naħdmu fuq pereżempju F'dawk l-istati membri li għandhom struttura federali, ir wol ta' koordinazzjoni tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika u anka l-Eurostat, dak għandu xieqsam produzzjoni tal-istatistika, dan għanna jkollna appoċ tal-kodin kooperazzjoni kalla jista' jkollna żviluppi pożittivi ħafna fuq il-livell nazzjonali iżda mbagħad dan jista' jiddajjef permezz ta' statistika li tkun tkun prodotta fuq livell reġjonali. Jiena naħseb ukoll l-importanti li ntejbu l kwalità tal-viżjoni sija ħalli bekk ikonna aktar koordinazzjoni min-naħa tal- kap tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika u nittama illi nkun nista' nara li membri ta' dawn il-boards mhux ġejjin biss mill ċriki interessati tal-istati membri, iżda nixtieq li pereżempju jkun hemm xi kollegi minn istituzzjonijiet oħrajn tal-istatistika li ħajkunu rappreżentati bħall Eurostat fuq dawn il bords Jiena naħseb illi l-aspett tal-kwalità mbagħad ħajjejna ħafna sabiex aħna nkunu nistgħu nikbru il-koll flimkien b'tali mod illi jista' jwassal ukoll għal statistika aħjar. Mela dwar l-importanza tal-indipendenza u l-fatt li aħna naħtru jew nkellu nkeċċu kapijiet tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika jekk wieħed ikollu regoli ċari u aċċessibbli naħseb li jkun verament diffiċli li wieħed jiddiskrivi riżenja ta' kap ta' Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika bħal xi ħaġa li mhijiex importanti. U l-bqija ta' rakkomandazzjonijiet dwar din il-kwistjoni partikolari naħseb tistgħu tarawhom taqrawhom fir-rapport jekk intom interessati. Jiena naħseb ukoll li din il-pubbliċità tapplika wkoll relazzjoni bejn l-istituzzjonijiet tal-istatistika u l-aġenziji li huma responsabbli. Jiena naħseb ukoll li dawn huma sempliċement numru ta' rakkomandazzjonijiet li aħna qegħdin nagħmlu. Issa dwar il-resourcing u l-effiċenza. Jiena naħseb li għandna tendenza wkoll fost l-entitajiet kollha amministrattivi li aħna għandna għom daw bħala affarijiet singolari u ngħidu wara fil-qasam ta' kompetenza tiegħi jiena jgħat fliktar iktar importanti tal-amministrazzjoni, però jiena naħdem ma' ħafna units ta' amministrazzjoni u naħseb illi għadni rrit nisma illi hemm xi unit tal-amministrazzjoni illi jgħidilna iva vera aħna qegħdin situazzjoni diffiċli għal raġuni naċċettaw il-budget jitnaqqas Ġifiri, jiena naħseb li dawk li fassu l-istatistika u jiġbu l-istatistika, għacċettaw li l-budgets għandhom jinqataw u jitnaqsu fl-istati membri għad raġuni jista' jkun li l-budgets dedikata l-istatistika jrid jitnaqqas ukoll Jiena naħseb ukoll li jista' jkun li hemm ċertu pajjiżi fejn il-budgets tagħhom għall-istatistika hija ħafna iktar għolja, pereżempju f'xi ftit mill-istati membri l-ġodda, però aħna naraw ukoll li hemm dan il-livell li qiegħed fuq livell iktar baxx mill-medja Ewropea. Speċjalment dawk il-pajjiżi fejn hemm iktar pressjoni. Iva, jista' jkun li intom tgħidu issa li vera l-pagi qegħdin jonqsu u uh, fil-fatt aħna ma rajna li fċertu uffiċċji ma kienx hemm il-possibilità illi aħna nsibu nies ġodda sabiex nibdlu nies illi rtiraw jew illi tkeċċew. U allura x'inhija soluzzjoni Soluzzjoni hija li nkunu iktar effiċenti, ġifieri aħna nixtiequ nużaw il-kriżi ekonomika sabiex nikbru flimkien mod ħafna iktar konsistenti u mhux sabiex aħna nużaw l-istatistika darbtejn, iżda rridu naraw illi nużaw bl-aħjar mod l-iskambju tal-microdata, li faċilitaw l-iskambju tal-informazzjoni bejn l-amministrazzjoni u l-bqija tal-organizzazzjoni jew l-gvern. Jiena naħseb ukoll li kont qed u wkoll l-użu doppju tal-informazzjoni li għandha x'taqsam mal-kummerċ għall tal-importazzjoni u esportazzjoni. Jiena naħseb li dan hija diġà jsir mingħajr ma sarġ xi progress konsiderevoli naħseb li dan huwa minħabba il-fatt li hemm ċertu tendenzi illi qegħdin ixekklu lilna milli nilqgħu dan ir-riżultat. Jiena naħseb ukoll li lan tal-interess politiku jidher f'intervalli regolari jiena naħseb illi L-iskambju tal-microdata u l-użu tal-informazzjoni amministrattiva f'ċertu stati membri Dan huwa ristret minħabba kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-ħarsien tal-informazzjoni personali u jiena fil-fatt ġej minn pajjiż fejn dan il-prinċipju jingħata importanza kbira. Ma nafx jekk f'kull każ nistgħux naraw illi dawn il-konsiderazzjonijiet huma daqshekk importanti ħalli bekk aħna nkunu nistgħu nilħu ir-riżultati tal-informazzjoni. Jiena naħseb però illi jekk nagħtu ħares aktar mill-qrib lejn il-partijiet kollha li huma interessati jistgħu jirriżultaw ukoll għal kliem sistema politika ta' vera illi jistgħu fil-fatt waslu għal iktar restrizzjonijiet illi l-kollegi tagħna din ħabtu ġxom magħhom fuq il-livell Ewropew u fuq il-livell nazzjonali minħabba li anke fl-Eurostat aħna nafu li hemm ċertu restrizzjonijiet li qegħdin ikunu ta' xkiel għax-xogħol tagħhom u dan ħaj iktar ħajxekkilhom jekk aħna maħniex ħankunu nistgħu nagħmlu xi ħaġa dwar dan. Jiena naħseb ukoll li għandna soluzzjonijiet sabiex nirbu din il-problema, jkun hemm iktar kooperazzjoni, nużaw aħjar informazzjoni u naraw ukoll li jkollna sistema konġunta ta' statistika illi tkun bejn 27 jew 28 stat membru. U naħseb illi verament l-Eurostat qegħdin jagħmlu xogħol tajjeb, però naħseb l-Eurostat jistgħu jsiru daqsxejn iktar Ewropej. Kwistjoni oħra li jeda l-qalbi ħafna u batnala hija kwistjoni li għandux taqsam mal l-penni u l-fiduċja u jien naħseb illi din għandux taqsam ukoll mal-manifestazzjoni għall pubbliku illi permess aħna din involvu dawk li jfassu l-politika Eh, f'dan il-għan komuni li aħna ikollna statistika li nistgħu nserħu fuqha. L-Eurostat għandhom xaġa paddi anke l-Greċja għandhom. Din hija kundizzjoni meħtieġa iżda mhijiex biżżejjed sabiex aħna nippruvaw nilqu dan il-għan illi nipproduċu statistika tajba iżda fl-istessin aħna nżidu il- l-ammont ta' formazzjoni li aħna għandna u din tista' ukoll tiżdied mal-inċentivi għal dawk in-nies li jixtiequ li ħafna li konna wkoll stampa ċara ta' dak kollu li qed jiġri fuq tixrid tal-informazzjoni. Jien ma nistax nifhem għalfejn ħadd iktar minn 26 stat membru li ma għamel xi ċaqli eh, partikolari sabiex niffirmaw dawn it-trattati jew dan il-ftehim. Minkejja l-fatt li dan huwa diġà diġis bħala għan Ewropew. Jiġifieri kull tip ta' influenza u jiena naf mill-esperjenza fil-passat li intom għandkom influenza kbira fuq dal-affarijiet, jiena naħseb illi kull tip ta' influenza intom tistgħu tirriflettu fuq dan, fuq dan il kont naħseb li jkun għallanijiet tajbin meħabba li aħna interessana ħafna li tfassir tal-politika tkun ibbażata fuq il-provi illi fil-fatt aħna nkunu qegħdin naraw illi qed nibbażaw irwieħna fuq informazzjoni tajba u li aħna nistgħu nsejħu fuq u aħna rridu nisguraw fil-fatt li dawk li qegħdin jiġbdu informazzjoni huma ħilsa minn pressjonijiet f'perjodu qasir ta' żmien naħseb li nista' nagħlaq għawek, naħseb li tkellimt fit-tul wisq eh, fuq dan il-kwistjoni però inti qed li għandek kważi sija. Yeah, and I Grazzi tassew. Jiena kont naf ukoll, tant xew membri hawnhekk jien kont naf li inti tista' tagħmel suġġett tal-istatistika interessanti, jien għandi xi mistoqsijiet. Ma nafx jekk il-membri l-oħra għandhom xi mistoqsijiet, jekk le jiena ser nagħmel mistoqsijiet tiegħi. Dan il-Parlament ilu jaħdem ħafna dwar statistika affidabli mhux biss f'dan il-mandat imma anke fil-mandat preċedenti. U jiena rfajt ħafna mill-pis ta' dak u anke l-Viċe President Edward Cikluna għamel dan. Issa xi ħaġa li dejjem tinteressani hija l-bidla ta' regolament 223 tal-2009 li għaddej bħalissa u għandna skadenza għall-emendi li huwa nhar il-ġimgħa u forsi fl-aħħar eh, l-aħħar punt tiegħek nistgħu indaħluh eh, fl-emendi. Jekk jekk inti tixtieq tgħidilna xi ħaġa oħra, iva ikkuntatjana għaliex aħna eh, nieħdu gost illi niżguraw il-karattru l-kwalità tal-istatistika. U frabta ma' regolament, forsi aħna nistgħu ngħidu xi ħaġa wkoll dwar l-involviment ta' eskab fil-ħatra tal-Direttur Ġenerali tal-Eurostat. Eh, jekk inti intom taħsbux li hemm xi rwol li intom għandkom xtaqdu hemmhekk fi rigward tal-proċedura ta' selezzjoni Nixtieq inkun naf xi ħaġa dwar dan, dwar l-indipendenza professjonali issa. Aħna din daħħalnija sa ċertu punt fis-six pack, il-pakket ta' sitta. Ġala darba eh, kellna l-istati membri fuq in-naħa tagħna għaliex aħna bżajna li kienet se tkun xi ħaġa tassew diffiċli u kienet mossa eh, apposta min-naħa tal-Parlament. U għatem rabta politika u nistgħu nibqgħu naħdmu fuqha il-punt li inti għamilt ukoll dwar li jkun hemm boards indipendenti wkoll forsi jkun hemm referenza għal pari hemmhekk. Issa dwar id-data, inti semmejt l-import u l-export. U jena, ma tantx ġbitni l-ħaġa illi jekk aħna nqablu dak li l-pajjiżi jaħsbu li huma jesportaw u huma jimportaw u għom eh, naraw illi Insomma, tkun waħda differenti, rizultati kun differenti. U importanti illi aħna niprofaw nieħdu rridni hawnhekk biex naraw dak li qed jiġri f'pajjiżi oħra fir-rigward tal-shipping. U fej il-paraguni ma kienux tajbin jidher li għatem diskrezzjoni min-naħa tal-istati membri dwar dak illi jidħol fil-GDP tagħhom u fl-istess waqt eh, ħafna affarijiet huma mkejla b'dan. Huma jaħsbu li dan għandu jiġi armonizzat. Ma nafx jekk inti għandek xi opinjoni dwar dan il-punt. U kif aħna nistgħu nindirizzawh. Issa, Jiena naħseb illi aħna għamilna ħafna progress hawnhekk bħala rapporter biex aħna nkopru il-contingent liabilities u nirrapportaw dwarhom biex nkunu nafu x'qed jiġri kontijiet tagħna. L-aħħar punt li qegħdin nippruvaw nindirizzaw aħna qabel ma nikkonfrontaw lill kunsill il-metodoloġija fih dan Eurostat din jirnexxila tikkattura l-contingent liabilities kollha u tara li jkun hemm trasparenza meħtieġa. Sofja tixejjirli, forsi għandek xi mistoqsijiet. Natik merħba ma qed nimmaġina li għandek mistoqsijiet. Iva, żewġ mistoqsijiet fil-qosor għaliex Eh, dan is-suġġett huwa pjuttost ġdid għalija bdejt insegwi ftit is-sena l-oħra għaliex anka jien ħsibt illi l-istatistika kienet tedjanti ġala darba ma kienx ma kienx suġġett obbligatorju fl-iskola jiena provajt naħarbu kemm jista' jkun. Imma r relevanza tiegħu issa qegħdin narawha tiżdejjem aktar tiżdied. U huwa ta' tħassib li kull darba li jkollna dibattitu dwar dan jiena nħoss li ħafna regoli, kodiċi, ftejjemiet ġodda din isiru iżda kull darba il-messaġġ huwa illi l-implementazzjoni mhijiex biżejjed, mhijiex xierqa u jekk naraw e, tip ta' deċiżjonijiet ta' linji ta' politika li aħna nibbażawhom fuq l-istatistika din hija xi ħaġa ta' tħassib. siċurilu aħna niftakru li kienem tħassib dwar l-affidabilità tal-istatistika ta' Spanja, per eżempju. Ma smajt xejn aktar dwar dan, ifisser li l-affarijiet issa miexin ħarir. Eh, Spanja rajnija li semmet mhux ħażin, it-tieni mistoqsija aktar konkreta. Ir-rapport li inti semmejt ukoll jindirizza il-kwistjoni ta' sanzjonijiet. Jekk stati membri jikunu manipulaw jew produċew statistika li ma tkunx preċiża. U l-ideja ġeja mis-sixpack naħseb ukoll hawnhekk illi aħna għanna l-approċ antik fejn bażikament l-istati membri għandhom jimponu sanzjonijiet fuq xulxin. U dan ma ħadimx f'ħafna setturi u għalhekk forsi il-Kummissjoni tieħu l-inizjattiva illi hija timponi sanzjonijiet u l-istati membri dan ikun jistgħu waqfuh biss jekk huma għandhom maġġoranza kwalifikata. Jiena naħseb illi huwa suġġett importanti u ma tantx nagħtuh l-attenzjoni illi jistħoqlu. Okay, nobody else, so... Tajjeb wis xi ħadd ieħor jitkellem le mela l-lura Tommy se Grazie Grazzi tassew. Forsi nista' nibda billi nitkellem dwar dawk il-kwistjonijiet li huma l-aktar marbuta mal-ħidma tagħna u l-abbozz ta' rapport dwar regolament 223. Jekk naraw rapporti tagħna jiena naħseb illi jekk insegwu l-linja tal-abbozza rapport li naqrajt, nistaw naraw illi jem talba biex niffirmaw l-impenji ta' fiduċa minnaħa tal-istati membri u t-tininet illi namlu suġġeriment mossa biex ikonna boards ta' konsulenza indipendenti pal dawn Illi huma magħmula minn interessi Ewropej u mhux nazzjonali. Il-kwistjonijiet tal-nomina, tal-kapijiet u checks and balances u kol Istitut Nazzjonali tal-Istatistika jiena rajt illi il-kwistjoni tal-indipendenza tad direttur ġenerali u kol tinsab miktuba fil-rapport. Iżda dan għandu jisir eh, sir xaħġa operattiva. Kulħadd ovvjament ħajdlek ovvja li dik il-persuna hija indipendenti. Huwa jew hija. U din il-persuna hija huwa biss Iva, forsi. Nieħu sem, iva, ibda. Tajjar. U dan l-output immedjat forsi iva nistgħu naraw bħala suġġeriment possibbli. Imbagħad ir-rwol ta' eskab fil-ħatra jew nomina tal-kap tal-Eurostat dan imur li l-in mill-mandat tagħna u kol imur li l-in minn dak li jina nemmen li għandu jkun il-mandat tagħna. Aħna kena ċertu rwol fil-mandat tagħna biex nejnu l kap tal- l-uffiċċju tal-istatistika tal-Greċja biex jizom l-indipendenza tiegħu de facto li l-in minn ċertu influenzi. Hemm ħafna ramifikazzjonijiet speċifiċi dwar il-boards konsultattivi illi huma eżemplari hawnhekk illi aħna narwol fil-ħatra ta' membri ta' boards konsultattivi fil-Greċja. Iżda jiena ma nixtieqx illi nisqu dwar dan għaliex eh, dwar l-impenji tal-fiduċja jiena nħoss illi hemm ċertu tħassib fi stati membri oħra li għamlu dak li kienet qed tagħmel il-Greċja għal raġunijiet li nistgħu nifhmuhom anke jekk mhumiex ġustifikati. Dwar kwistjonijiet oħra li semmew uħut minnhom mhumiex ta' tħassib dirett tal-mandat ta' eskab iżda. Jiena nemmen illi jekk naħdmu dwar li li naħdmu dwar contingent liabilities dan kien passatemp għalina għal żmien twil għaliex kien hemm il-modijiet ta' kif jistaw jaharbu l-istati membri skont il-kriterji ta' Maastricht illi jgħaddu mill-liabilities għal contingent liabilities. U jekk dawn ikunu bla riskju wieħed ma jdurx lejn il-contingent liabilities. U għalhekk hawnhekk hawn kwistjoni tal-pis tar-riskju tal-contingent liabilities illi jista' jinvolvi element soġġettiv ta' kejl ta' pis. U għalhekk ma nafux kemm il-contingent liabilities jistgħu jkunu affidabbli meta mqabbla mal-dejn jew inkella il-dejta dwar id-deficit. Forsi qed nagħmlu progress hemmhekk, imma mhux daqshekk progress li mhuwiex bizzejiet biex ngħidu l hekk. U importanti illi van indirizzaw l-contingent liabilities u nieħdu rridni fidejna u nekun niżguraw illi id-data li qegħdin nibbażaw il-deċiżjonijiet tagħna tkun kemm jista' jkun oġġettiva u aġġornata għaliex it-tfassil ta' politika ekonomika b'mod partikolari fiż-żona euro sar jisu proċess automatizzat. U jsegwi wkoll ċertu għażliet politiċi u hemmhekk irridu nitreplikaw jew nikwadruplikaw l-affarijiet u rridu naraw illi jekk hemm konsegwenzi finanzjarji għall istati membri irridu ta' bilħaq niżguraw inkunu ċerti illi id-data tkun ġiet prodotta minn istituti ta' statistika indipendenti mamra biżżejjed u wkoll il-tixrid tad data ma jkunx ġi ikkontaminat minn aspetti, konsiderazzjonijiet oħra jina nista' nagħtikom eżempji tajbin immens minn ħafna stati membri mod partikolari mill-aħħar ta' disajnijiet fejn dawn daħlu fit telestadju stadju ta' emu fejn biex ngħidu hekk kien hemm ir-riklassifikazzjonijiet illi kienu aktar ta' interess għal min ifassal il-politika milli id-disciplina finanzjarja nnifisha. Il-kwistjoni ta' data tajba kif tinti mhix kwistjoni li hija biss illimitata għal livell nazzjonali u inti referejt għad-dejta Spanjola fejn l-Eurostat suppost m'għandix għalfejn nitkellem fisem l-Eurostat relata referu hawnhekk jiena għamilt bosta konsultazzjonijiet u diskussjonijiet mhux biss mal-produtturi nazzjonali u hawnhekk iva irridu nivverifikaw dejjem aktar id-data dwar id-deficit u aggregates oħra fuq il-livell reġjonali u xi drabi anke fuq il-livell municipali. Kif il-koll nafu mill-każ ta' Spanja, id-data fuq livell nazzjonali kienet pjuttost affidabbli u devjazzjonijiet minn modijiet ta' ġustament ta' deficit ma kienux daqshekk il-bot mill-livell nazzjonali imma għandna żewġ setturi ta' tħassib ħafna stati membri jiġifieri livell reġjonali u lokali u s-sistemi ta' sigurtà soċjali. U aħna hawnhekk f'dan tal-aħħar qegħdin naraw fejn qegħdin naraw illi il-flus blura edin jibdew jammontaw u dan ma jidirx fil-kontijiet nazzjonali u dan jindika li ser ikun hemm pressjoni fil-ġejjini fuq is-sistema. Hawnhekk nixtieq nerġa' ntenni li l-iskambju ta' makro data fost l-Istituti Nazzjonali tal-Istatistika b'mod transkonfinali huwa wieħed mill-akbar lakuni fejn wieħed għandu jipproduċi data aktar konsistenti, koherenti, affidabli u mhux daqshekk intensa f'termini ta' rizorsi. Nittama li kieku kelkom terġaw tistidnuni, jekk terġaw tistidnuni, fi żmien sen oħra biex nirrapporta dwar il-ħames rapport eskab, aħna iva nkunu għamilna xi progress dwar dawn il-kwistjonijiet dwar uħut minn dawn il-kwistjonijiet. Jiena nafkom sew u naf illi jekk aħna nagħmlu progress. Dan ikun ukoll mhux esklusivament imma wkoll grazzi għall-isforzi tagħkom. Grazzi xi ħadd ieħor għandu xi mistoqsija? Le. Thomas. Immaġinajt li kont ser issib xi ħaġa. Grazie ħafna, President. Jiena nixtieq illi nsaqsi din il-mistoqsija l-Survizor aħna fl-Unjoni Ewropea qegħdin il-ħin kollu naħdmu fuq il-fatt li aħna nixtiequ jkollna iktar Ewropa, mhux Ewropa ċentralizzata, iżda aħna nixtiequ illi nilqu ilan li jittieħdu iktar deċiżjonijiet fuq il-livell Ewropew mhux biss inħabbru li ħaj jittieħdu deċiżjonijiet u ma jittihdux imbagħad fl-aħħar mill-aħħar għalhekk għandna bżonn il-mekkaniżmi, għalhekk għandna bżonn l-istituzzjonijiet u għalhekk għandna bżonn it-tmexxija fil-kamp tal-istatistika din raġuni naħseb li l-iskabet tagħmel kontribuzzjoni importanti ħafna. U aħna naħsbu li l-istati membri fil-fatt aħna qegħdin eh, nimponu din il projbizzjoni importanti u għedin nejdu eh, ħafna stati membri li jgħidu li aħna ma nixtiqux li l-Unjoni Ewropea biss tieħu dawn id-deċiżjonijiet, però aħna nafu li għandhom li ċertu deċiżjonijiet jittieħdu wkoll mill-livell nazzjonali. Intom taħsbu illi issa eh, ħanaħdmu iktar fuq il-livell nazzjonali, jew kella din informazzjoni illi aħna għandna fuq il-livell nazzjonali jistgħu jitpoġġew fuq il-livell li verament jistgħu iwasluna għal livell aħjar ta' użu ta' din l-informazzjoni għal għanijiet ta' kummerċ. U inti x'taħseb illi fil-fatt eh, taħseb illi riżultati rridu joħorġu pereżempju erba' darbit fis-sena jew inkella dawn iridu jkunu differenti mill-għanijiet tal- l-investigazzjoni u analiżi ġifiri jiena nixtieq nkun naf eżattament kif intom bessibkom taqsmu r-riżultati. Antolin? Iva, grazzi. Meta għadda il-six-pack? Għadda mill-affarijiet li kien hemm fih kienet riguarda l-oqsa li għandhom jiġu stabiliti għal kontijiet pubbliċi tal-istati membri. U fi Franza l-komunitajiet autonomi suppost kellhom daħlu din l-informazzjoni kull sitt xhur. Issa minħabba il-direttiva dwar il-budget intern u ma dan irdu jagħmluh kull xar u il-sistema ta' sigurtà soċjali għandha tagħmel l-istess ħaġa u għalhekk aħna għadna qed nimplementaw is-six pack ninsabu f'perjodu ta' tranzizzjoni. U għalhekk minħabba dan Kif jinsab eh, għaddej il-proċess? Kif inu għaddej fl-istati membri? Kif ser nissodisfaw l-iskadenza li aħna stess stabilejna għalina stess? ieħor le. Allora forsi tista' twieġeb dawk il-mistoqsijiet u jekk jogħġbok tagħlaq. Grazzi tassew. Jiena naħseb illi wieħed m'għandux jissopra valuta dak illi eskap tista' tagħmel kif jgħid l-akronomju l-akronomju. Aħna il-persuni rridu nitrattaw il-gvernanza u nagħtu wkoll il-konsulenza tagħna. U aħna meta nagħmlu hekk ma nkunux daqshekk tedjanti. Issa, hawnhekk għandna blueprint għal statistika Ewropea tajba u jiena u s-probabli nista' noħroġ bċaħħaġa ħaġa illi ma tkunx daqshekk differenti mis-sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali. Sistema fejn qegħdin naraw illi hemm rabtiet differenti u konnessjonijiet li huma differenti minn dawk li għanna fis sistema tal-istatistika attwali kolli livell aktar oli ta' indipendenza tal-Istituti Nazzjonali ta' Statistika. U wis probabbli ikolli l-istess livell ta' rapportar l-Parlamenti Nazzjonali Eh, kif aħna diġa għanna f'ħafna mis-sistemi nazzjonali u kollha l-Banek Ċentrali. U koll dejjem nistaw nitrattaw kwistjonijiet ta' gvernanza u responsabilta fuq livell nazzjonali iżda jiena nemmen li s-sistema attwali mhix eżattament kif suppost għandha tkun. U hawnhekk qed nitkellem għal parti marbuta mal-gvernanza. Issa hemm min forsi jgħid tkompli oħlom sur vizer. Iżda naħseb li għanna bżon ta' ċertu għan u nix naqtaw qalbna u naqaw ħażin jekk aħna ma nilħuħx dan lan il-ġimgħa il-sena dieħla. Imma jirtu konna xitib ta' viżjoni iva. Issa fir-rigward tal- gvernanza fl-akronimu tagħna li iva dan huwa l-mandat tagħna jiena il fil-produzzjoni ta' l-istatistika aħna nistaw nsiru dejjem aktar effiċenti billi nevitaw xogħol doppju u billi jkollna skambju, jkollna regoli simili, regolamenti simili dwar li ma tip ta' dejta qed tiġi prodotta u skambjata. Jiena semmejt ħut mis-setturi fejn jiena nemmen illi id-differenzi fil-parametri legali ma jwaslux għal livelli differenti ta' kwalità ta' protezzjoni ta' data tal-individwi. Mux semmejt aktar dwar il-data għalix qed xandru live fuq l-internet. Iżda jiena nemmen illi dawn il-bidliet possibbli u titjib fil-gvernanza jistgħu jmorru id fit ma' titjib tal-kwalità tal-istatistika tal-paragonabilità tal-istatistika wkoll tal-kwalità tat teħid ta' deċiżjoni. Minna ħata min ifassal il-politika u tabilħa uħut minn dawn id diferġenzi li inti wkoll semmejt mhumiex biss kwistjonijiet tal-Unjoni Ewropea jekk aħna noddu il-bilanċi ta' 182 u 190 pajjiż madwar id-dinja aħna nistennew illi dan jammonta għal zero, iżda dan mhuwiex il-każ. Palissa hemm deficit tal kuntijiet kurrenti ta' 2 jew 3% tal-GDP globali, ma nafx imma ma' min. Forsi hemm xi ħaġa hemm barra li jiena ma nqatni ma nafx biha. Imma se nibqgħu naħdmu iva dwar dan. Imbagħad dwar il-kwistjoni tat titjib tal-periodiċità tal-dispożizzjoni tad-data b'mod speċjali fuq livell reġjonali u lokali jiena jkolli nistqar illi ma nafx x'inhu l-istat tal-implementazzjoni fl-istati membri l-oħra. Id-divergenzi ser ikunu aċċettabbli fil-prattika imma dan jiddependi fuq il-livell illi l-entitajiet sottonazzjonali ikollhom partijiet importanti mill-budget nazzjonali jew ikunux permessi li jkollhom deficit. Imma iva dan huwa obbligu legali imma biex inkun Frank Malcolm, jiena ma nafx fej eh, ninsabu naf li il-gvern Spanjol għamel ċertu titjib fir rigward tal-verifika l-ġabra u t-tixrit tal-data nazzjonali, data fiskali nazzjonali. Dak kollu li nista' ngħid jiena f'dan l-istadju dwar dawn il-kwistjonijiet. Grazzi tassew. Bħal dejjem din kienet tassew interessanti u tatni fuq xiex naħseb u kol ma bqax naħseb fuq rekwiziti kapitali l-lum u mux ser nibqa naħseb fuq il-rekwiziti kapitali aħna ipprovajna fil-proposta tal-2010 biex Iva naraw u nindirizzaw il-contingent liabilities naħseb li għamilna progress, forsi mhux daqshekk ħeffa, daqskemm xtaqna, imma żgur illi l-affarijiet ta' jom aħjar meta qabla ma kif kienu jinsabu oriġinarjament. U aħna sena niksbu riżultati fuq il-wedit illi għamilna fuq is-sixpack jidher illi ħadd marit illi joħroġ bdejta bl-aktar mod uniformi. Jista' minna progress. Jina żgur illi aħna interessati illi nisimgħu xi ħsibijiet għandek Għaliex l-istatistika edha dejjem tiżdied mu qed tispiċċaqat u dejjem nistgħu insibu lok fejn daħlu l-idea tiegħek. Grazzi tassew u żgur li fi żmien sena ser nitolbuk biex terġa' tiġi hawnhekk fostna jekk mhux qabel. U il-laqgħa ta' dalodu u ta' din il-ġimgħa